du rapport de monsieur. Rizoluzzjoni għaddit. Issa nadu il-rapport ta' Sir Landsbergis iftejn ta' Assoċjazzjoni bejn il-Ġorġa u l-Unjoni Ewropea l-Mekanizmu ta' kontra iċ-ċar konvenzjoni. Naħseb li Sir Landsbergis ixtieq jitkellem. Mhux qed nara hawnhekk. He does. He does want. <laughs> Very briefly, Mr. Chairman. Fil-qosor, Signora President. Ġorġa edha fl-aktar avanzata biex nipplementa reformi li huma marbuta mal-ftejm tal-Assoċjazzjoni u Liberazzjoni tal-Viża. Il-popolazzjoni ta' Ġorġa tappoġġa bi 68% biex tingħaqad mal-Unjoni Ewropea. Id-DCFTA ħaj wassal għall-effetti pożittivi f'Ġorġa u anka riformi standardizzazzjoni u l-esportazzjoni fl-Unjoni Ewropea jikbru. imma minħabba nuqqas simmetrija l-effetti fil-suq tal-Unjoni Ewropea ħajbqgħu minimi u l-Ġorġa ħajkoll aktar eh, xogħol, aktar skabir, aktar investiment fin-negozji. Ir-regolazzjoni proposta ħatwasal ir-regoli, proċeduri, deċiżjonijiet f'dan il-mekkaniżmu sabiex inwaqfu għal problema li għanna fil-dan il- il fejm tal-assoċazzjoni. Jina xtiq ringrazzja rapporters eh, tax-xogħol kollu u l-impenni li sar. Nittama li kollha l-appoġġ tagħkom. Grazzi. Grazzi, dan huwa ftejm, dan huwa dinja votazzjoni waħda nija. Roll call vote. vote. Le vote klu? Votazzjoni marwa. Għaddit. Għala um, ratifikazzjoni du traité de Mar Issa nadu għal ratifika ta' trattat ta' Marrakesh għabbażi ta' petizzjoni riċevuta b'mod partikolar petizzjoni 924 tal-2011. Għanna mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat ta' Petizzjoni. minnu favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, naddu għal oġezzjoni skont eh, l-artiklu 106 l-autorizzazzjoni tal-fazzola tas soja ġenetikament modifikata FG72. Mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Komitat tal-Sigurta tal-Likel. Għanna roll call vote. Niftu l-votazzjoni. L-votiklu? Nalwa ma Emenda wieħed minu favur. Kontra? Astenzjonijiet? Ma Issa roll call għal emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma ddiċ. Naddu issa għal votazzjoni għal riżoluzzjoni kollha kemm Vot elettroniku. Il-vot iklu? Nalqu l-votazzjoni. Risoluzzjoni għaddiet. Issa. Naddu għattini oġezzjoni fuq il-fadra tas soja ġenetikament modifikata mill-istess komitat. Qed nitkellmu 897 88 827 8 mela u mod elettroniku. Nivoti klu? Nalqu votazzjoni. Maddeċ. Issa, naddu l-votazzjoni bidejn minnu favur għal-emenda wieħed. Kontra, estensjonijiet, Maddeċ. Issa, votazzjoni elettroniku fuq emenda numru 2 il voti klu. votazzjoni. L-emenda m'għaddiex, issa nħarsu n-riżoluzzjoni b'mod ġenerali billi nivvotaw b'mod elettroniku. il voti klu. Nagħmlu votazzjoni. Riżoluzzjonijiet, Rizoluzzjoni għaddiet. Issa ngħaddu t-tielet eh, parti Issa, 897705. Nibdew nivotaw b'mod elettroniku. Rivot eh, klu? Nar votazzjoni. Maddiċ. Mela, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa, votazzjoni elettronika għal-rizoluzzjoni. Le vote est clos. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Issa votazzjoni elettroniku fuq il-mozzjoni kollha kemm hi. Le vote est votazzjoni Għaddit. Issa ngħaddu għal aġezzjonijiet fuq l-artiklu 106 fuq il-regola ta' proċedura rigward tal-emissjonijiet minn vetturi fif għal passiġġiera u minn vetturi kummerċjali. Nasab is-Sinjor Bjankova tixtieq titkellem qabel ma nivvotaw. Jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, Sinjura President, membri onorevoli, jiena se naqra dikrazzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni ma l-ewwel ħaġa nixtieq nenfasizza li l-Kummissjoni u l-Parlament għandhom interess komuni aħna id-darba l-oħra stajna nitkellmu fuq sistema aktar b'saħħita fl-Unjoni Ewropea. Ħannu żaw is-setat tagħna u kunu ċerti li l-istati membri jinfurzaw il-liġijiet. Ġifri ma se jkun hemm suppost problemi fil ġejjini Aħna ħan nitkellem fuq is-qarrija uffiċjali. Il-Kummissjoni hija impenjata sabiex daħal proġetturi robusti mill-Settembru tal-2017 sabiex ikunu nistgħu nqisu l-emissjonijiet tal-vetturi. Il-Kummissjoni jistenna l-appoġġ mill-Parlament fuq dan il-att. F'Ottubru tal-28 kien hemm votazzjoni fuq il-vetturi, ir-regolazzjoni sabiex ikun hemm din il-mozzjoni fuq il-vetturi fif. Il-Kommissjoni fit-TCMV wasala kritika mill-Parlament minħabba nuqqas ta' konformità. Il-Kummissjoni qiegħda tikkonsidra il-mekkaniżmu ta' reviżjoni f'dawn il-mekkaniżmi eh, u naħsbu li dan ikun aħjar biex nindirizzaw il-kritika. Il-reviżjoni annwali hija inkluża b'mod speċifiku fil-regolament abbozzat tal-Kummissjoni. Din il klawżula ta' reviżjoni għandalan illi il-fattur ta' konformità jiġi b'mod wieħed sal-2023. Dan il-klawzola wkoll qed tipprova tneħħi din il-klawzola ta' l-2017 b'mod annwali minħabba din il-klawzola ta' reviżjoni u l-titjib tekniku il-manifatturi millum ikunu jistaw jiddeċidu li ma l-vetturi ħajkunu qed jimxu mal-fattur numru wieħed. Il-Kommissjoni tabel mal-idea tal-tniġġis u taqbel mal-Parlament li hemm bżonn niskuraw illi l-Kummissjonijiet fis-seta jimxu ma' ċertu rekwiżiti fit testijiet li jsiru anke li jkun hemm fatturi ta' konformità li jidħlu bħala atti delegati pala il-leġizazzjoni tal-Euro 5-6. Il-Komissjoni demma mal-Parlament bisħiħ u l konsil sabiex insibu kompromess minajr ebda dewmin. Il-Komissjoni kwalunkwe każ ħat iżgura illi il-Parlament eh, ħajjiġi involut fit-tieni parti tal-fatturi ta' konformità. Il-Komissjoni taħseb illi xogħol konġunt bejn żewġ kolleġislaturi ħajwassal għal eh, għafas effiċenti u li tistabda fuqu fil-vetturi. Nirringrazzjakom ħafna il-test ħajjilbat kom għas-servizzi tagħkom. Grazzi. Merci madam. Le président de la commission Envie souhaitait prendre la parole, monsieur Lavia. Grazie il president tal-Komitat Envi, Sur Lavia. I'd Like to thank Commissioner Bienkowski. Nishtiq nirringrazzja l-Komissarju Biancosa għal prezentazzjoni li għamlet fil-plenarja u anki l-Viċi President Sefcovic għal ħidma tagħhom importanti din id-dikjarazzjoni hija prova ta' kooperazzjoni pozittiva interistituzzjonali u impenn għal futur. Nixtieq anki nistieden l membri kollha tal-Parlament Ewropew jieħdu f'konsiderazzjoni dan l-impenn waqt il-vot li huwa importanti għal ċittadini Ewropej tagħna. Grazie. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer. Euh, Grazie. Men nista naddu għal-vot għal-mozzjoni ta' rizoluzzjoni. Għanna bżon ta' mozzjoni, għanna votazzjoni nominali fuq il-rizoluzzjoni. Votazzjoni maluqa? Accepti. Il fallait une majorité qualifiée de 375 qui n'est pas atteinte. Ma, ma deċ kien hemm bżonn ta' maġġoranza kwalifikata ta' 375. Ma issa naddu għal rapport ta' Sinjura Redding, negozjati rigward il-ftejim tal-kummerċ fis servizzi Rapport, dan huwa rapport, u nibdew bil-emenda 64, maddiċ, emenda 20, eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni marruqa maddiċ. Issa l-emenda 66, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Issa l-emenda 21. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Votazzjoni nominali emenda 22 u votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Maddiċ. <coughs> emenda 24. Skur, skużorri għal-president, 23. 23, mux 24. U dan huwa votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Melissa għanna l-emenda 24. <coughs> Favur, kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Issa votazzjoni nominali. 23 u 25, votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa l-emenda 26, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Issa 27, favur. Kontra. Astenzjoniet, maddiċ. 28 eh, favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Essa naddu fuq l-emenda numru 4 favur kontra astenzjonijiet. Maddiċ. Nistaw namlu verifika tridu, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda numru 4. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Test oriġinali. <coughs> Żewġ partijiet, l-ewwel parti. Favur, kontra. Astenzjonijiet. Jiena ma rajtx idejkom. Favur, kontra, astenzjonijiet. Għaddit, tini parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Issa votazzjoni nominali fuq l-emenda 65, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marwa. Ma deċ. Issa naddu għal vot fuq l-emenda 29, votazzjoni nominali, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni marwa. Ma deċ. U l-emenda numru 5, favur, kontra astenzjoniet. Maddiċ. Namlu verifika. Votazzjoni nominali fuq l-emenda numru 5. Votazzjoni malwa. Għaddit. Kienet rib ħafna l-votazzjoni. Essa ħan nivvotaw fuq il-paragrafu 1.d.v. L-ewwel fi tliet partit, l-ewwel parti favur kontra. Astenzjoni, għaddiet. Tieni parti favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Tiret parti favur kontra. Astenzjoniet, għaddit. Emenda 30, favur, kontra, astenzjoniet. Uh, eh, Maddiċ, emenda 6, favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Votazzjoni nominali 31, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Maddiċ. 32, favur. Favur, kontra. Astenzjoniet, maddiċ. 33 favur kontra astensjoniet maddiċ votazzjoni nominali eh, fuq tini parti votazzjoni fuq 54 eh, eh, votazzjoni miftuħa votazzjoni marruqa maddiċ issa emenda 34 er-, favur kontra astenzjoniet maddiċ 35 favur kontra astenzjoniet maddiċ. Issa il-paragrafu il, il punt c punt ix żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet għaddit e, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet namlu verifika. Mela sa' qed nibuta fuq it parti mhux fuq l-ewwel parti. <coughs> Votazzjoni magħluqa. <coughs> Għaddit. Kollegi, nitlokkom tollu dejkom moċar. Emenda 36, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. <clears throat> Għaddit. Seba' 37 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa. Maddiċ. Test originali, paragrafu 1.d.v favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 38, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. 39, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni nominali, vota, emenda 40, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Votazzjoni nominali, 41, votazzjoni miftuħa. Ah, votazzjoni maluqa maddiċ. Votazzjoni nominali 42, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Issa 43 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni nominali 44, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 45, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa, 46 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Ma ddiċ. Paragrafu 1.j. Test oriġinali, żewġ partijiet, l-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit, tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa għandna l-emenda 47 favur kontra astenzjoniet. Maddiċ. 48 favur kontra astenzjoniet maddiċ 49 favur kontra astenzjoniet nasib li maddiċ pero ħjar namlu verifika votazzjoni miftuħa sur fuq l-emenda 49 Votazzjoni maluqa maddiċ 50 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. 51 favur kontra astenzjoniet maddiċ 53 votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni manuqa maddiċ. Emenda numru 7. Favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 52. Votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Rossini Votazzjoni marruqa. Maddiċ. Mela, l-emenda 8 taqa. 60, issa votazzjoni nominali. Votazzjoni Marwa. marruqa. Maddiċ. Emenda numru 9, favur, kontra. Astenzjonijiet jider li illi ma deċdi, pero namlu verifika. Amenda numru disa. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma deċ. Amenda 55. Votazzjoni miftuħa. Fa, e, e, ti korriġiruħa president. Favur kontra astenzjoniet ma deċ. 10 eh, favur kontra astenzjoniet maddiċ 56 favur kontra astenzjoniet maddiċ melissa nibutaw fuq emenda 11 favur kontra astenzjoniet maddiċ 12 favur kontra astenzjoniet maddiċ 13 votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Maddiċ. nivotaw sa fuq l-emenda 14 favur kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 57 favur kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 58 favur kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. 15 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 59 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 16 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 60 favur kontra astenzjoniet ma maddiċ 61 de favur kontra astenzjoniet ma maddiċ Zbatax favur kontra astenzjoniet maddiċ Tnejn favur kontra astenzjoniet maddiċ 18 favur kontra astenzjoniet Issa votazzjoni nominali, emenda numru 1, votazzjoni virtuħa. Votazzjoni maluqa. Maddiċ 62 favur kontra astenzjoniet maddiċ 69 favur kontra astenzjoniet maddiċ 19 favur kontra astenzjoniet maddiċ 63 favur kontra astenzjoniet maddiċ Issa nivvotu, nivvotaw fuq rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa nivutaw fuq eh, l-istrateġija ġdida għal ugwaljanza ta' sessi u drittijiet tal-nisa wara l-2015. Proposta ta' rizoluzzjoni mill-gruppi FTD. Favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Issa nivutaw il-mozzjoni ta' rizoluzzjoni minnaħa ta' SD għal Eul NGL u ħodor. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Votazzjoni nominali, tini paragrafu, test oriġinali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa għaddit. Emenda 2D, eh, paragrafu 3, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Ma ddiċ. Emenda 10, favur, kontra, astenzjoniet. Namlu verifika. Votazzjoni miftuħa. Emenda 10. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. L-emenda numru 3. Eh, favur. Kontra. Astenzjoniet. Maddiċ. Emenda 12, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Din hija l-ewwel parti tal-emenda 12, votazzjoni ftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Mela, t-tiri parti ta' emenda 11, anki din l-emenda għanda żewġ partijiet, l-ewwel parti favur kontra astenzjoniet t tini parti favur kontra astenzjoniet verifika għattini parti tal-emenda 11 votazzjoni miftuħa votazzjoni marruħa maddiċ emenda 13 favur kontra Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 15 l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Tieni parti favur. Kontra. Astenzjonijiet. Namlu verifika. Għattini parti tal- eh, tal-emenda 15, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Kienet eh, eh, diffiċli, eh, ma ġiet din ma ma issa emenda 16, favur, kontra. Ma ditx. Il-paragrafu 4 sa test oriġinali żewġ partijiet forsi fuq il-emenda 16 kelli zbal, għamil zbal jen. Mela nerġaw l-ura ftit, nerġaw niftħu eh, verifika fuq verifika elettronika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Paragrafu 4, test oriġinali, l-ewwel parti, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit Votazzjoni nominali, tieni parti, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruħa. Għaddit. Issa naddu għal paragrafu 5, emenda 4, favur kontra, astenzjoniet, maddiċ. 19, favur, kontra, astenzjoniet, għaddit. il-paragrafu 5 jaqa, issa għanna l-paragrafu 6 eh, eh, votazzjoni miftuħa. Emenda numru 5. Votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda 14. Favur. Kontra. Astenzjoniet jider li li b'maddiċ għonek namlu verifika elettronika. Emenda 14. Votazzjoni manuqa. Maddiċ. Mela, eh, votazzjoni nominali fuq l-emenda 6 issa, eh, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda Seba d Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Jidir li li għonek maddiċ. Ejva, maddiċ. Emenda 8, favur, kontra. Astenzjoniet. Addit votazzjoni nominali, test oriġinali tal-premessa A, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni marruqa. Għaddit. Disa di favur kontra astenzjoniet maddiċ votazzjoni nominali eh, Premessa F, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Emenda wieħed, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma issa rizoluzzjoni kollha kemm votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa? Għaddit. U bekk għana l-votazzjoniet, issa namlu sospensjoni ta' seduta. Fidek. L-spiegazzjoni tal-votazzjoni issa. Xiftit momenti.